colleagues, um, if you could please take your... Kollegi, jek jazobkom, sibu postkom. Mr. Becker. Sir Becker. Tajja pwis. Et nizgura li minn tal-inqas l-Austrijakki ikunu bil-qeda li kun xira għal-punt li għanna fuq l-agenda. Tajja pwis, kollegi, jek jazobkom, sibu postkom. Grazzi. Grazzi kollegi. Kontent nati merħba għall-ewwel punt fuq l-aġenda ta' wara nofsena lill-Sinjura Johanna Mikil Leitner li hija l-Ministru tal-Intern mill-Awstrija, Ministru Federali, merħbal din il-laqa. Ħajkonna skambju ta' femijiet tajjeb għaliex f'Settembru ta' din is-sena l-Awstrija ħadet inizjattiva importanti bħala rispons possibbli għal sitwazzjoni ta' emerġenza umanitarja fejn il-pajizi terzi fil frontiri tal-Unjoni u l-Unjoni stess kienu faċċati minn diffikultajiet kbar. L-inizjattiva kienet tissejjaħ Save Lives, salvaw l-ħajjiet. Għandi l-onur kbir l-lum li nagħti merħba lill-Ministru Federali tal-Intern tal-Awstrija biex naqsmu l-punti di vista tagħna magħha u nisimgħu fuq l-inizjattiva tal-Awstrija. Fir-rigward il-resettlement, il-relokazzjoni, nfakkarkom dwar il-konferenza tal livell ministerjali tal-UNHCR dwar il-rilokazzjoni li seħħet fil 9 ta' Deċembru fl-2014 f'Ġinevra, anke rigward ta' missjoni għal rifugġati Sirjani. Dan id-dokument ħajkun eh, disponibbli maħruġ propju mill-UNHCR. Il-Kummissjoni ħat ġornana wkoll fuq il-forum ta' rilokazzjoni u ta' resettlement u ikon aktar tarif huma momenti rari fejn fil-kumitati konna Ministeru Federali li toħroġ b'inizjattiva li tkun interessanti għalina. Nafu li il-resettlement huwa xi ħaġa li aħna l-awtorità dwaru fil-Parlament Ewropew, aħna involuti fil-paskett ta' azil, ta' azil u ħafna inizjattivi u għalhekk nixtiequ nitalmu minn għandek x'esperjenzi għandek bħala Ministru li ttieħu dawn l-inizjattivi fuq livell nazzjonali tal-Istati membri u nittamaw li diskussjoni ta' telfrod biex nitalmu xaqt isir fl-Awstrija u nieħdu xi tal-imit minn għandek. Merħba mill-ġdid fil-kumitat hawnhekk illum u nadilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President. Grazzi għal klim ġentili tiegħek ta' merħba. Jena soddisfatta partikolarment li jena mistidna ta'kom illum fil-Kumitat Libe fuq livell nazzjonali il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew huwa importanti ferm. Iżda iktar u iktar hekk meta jkonna livell ta' kooperazzjoni mal-membri parlamentari nazzjonali u membri parlamentari Ewropej Lestan nispjegawlkom l-inizjattiva Austriakka Save Lives għax nafu kemm is-sitwazzjoni li għaddejjin bħalissa hija diffiċli u meta jkollok sitwazzjonijiet gravi jkollok bżonn soluzzjonijiet fuqhom. Għandna bżonn soluzzjonijiet malajr peffa biex nindirizzaw il-flussi migratorji u nafu illi il-kampijiet ta' rifugġati mimlin da' zbajda ma jifilħux iktar jilqaw iktar refugġati hemm fit-tramuntana tal-Afrika mijiet ta' eluf ta' nies li lesti jaqsmu l-Baħar Mediterran u dawn huma kwistjonijiet li ħasbuna fuq livell Ewropew. U għalhekk l-istati membri kollha qegħdin jaffaċċaw dawn il-problemi. Is-sistemi ta' ażil għandhom wisq piżijiet, hemm ftit pajjiżi li qed jindirizzaw il-bosta mill-applikazzjonijiet tal-azil. Għalhekk f'dawn il-pajjiżi ikun diffiċli li jindirizzaw l-iktar ħtiġijiet urġenti tal-applikanti għall-azil. U għalhekk eh, jeħtieġu proposti fuq żewġ livelli l net hemm meħtieġa li nkomplu niġġieldu l-immigrazzjoni illegali kif ukoll fl-istess ħin niġġieldu l-traffikar tal-bnedmin Iżda fl-istess ħin imbagħad dawk li jeħtieġu il-protezzjoni neħtieġu intuhom rotot siguri għall l-Ewropa. Fl-aħħar mill-aħħar dan huwa lan ewlieni tagħna ta' din l-inizjattiva dan il-proġett tagħna Save Lives. Li qed tippruvaw niksbu huwa li nkunu kapaċi natu għajnuna lil minu fil-bżonn fejn huwa meħtieġ li jkollhom protezzjoni biex mhux ikonna għajnuna ta' kafka imma jkollna msieħba affidabbli pal UNHCR. Bek dawk li jkollhom bżonn il-protezzjoni jiġu mejjuna taħt l-umbrella ta' programm wiesa bl-appoġġ u s-sem tal-Istati membri kollha b'sistema ġusta u bilanċata. Ikunem hemm sim ta' pis u dan ovvjament jirrekjedi solidarjetà. Solidarjetà li hija il-qalba tal-valuri tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li meta nikkonsidraw l-azil u l-flussi ta' refugġati, allura mbagħad l-Ewropa tista' sipruħa teha meta tkun mifnija b'dawn il-mowġiet kbar ta' nies. Għalhekk neħtieġu approċċ Ewropew, approċċ li jagħti assistenza għal dawk li jeħtieġu l-protezzjoni u għalhekk l-ewwel qabel kollox għandna bżonn sistema taqsim tal-peace li hija l-muftiħ biex ikun hemm distribuzzjoni ġusta tal-peace solidarjetà meħtieġa. Nafu li għatfadal x'naqtfu biex niksbu dan lan imma bl-assistenza tal-EEAS u anki organizzazzjoni oħrajn dan nista' niksbuħ. It-tieni pass imbagħad għandu jkun li nirċivu l-immigranti li jiġu fl-Ewropa skont dan il din is-sistema ta' distribuzzjoni nafu li hemm żoni komplikati fejn hemm konflitti, situazzjonija delikata kemm mill-Afrika ta' fuq kif ukoll salvant nofsani u għalhekk hemm bżonn ta' tħejja professjonali imma fuq kollox azzjoni ta' malajr. Naf illi l-appoġġ huwa meħtieġ fuq il-livelli kollha fl-Istati membri, fil-Kummissjoni u ovvjament hawnhekk ukoll fil-Parlament Ewropew. Jien qed nappella għal din l-assistenza u għaliex bħala politika nemmen illi ma nistawx noqogħdu bidejna fuq zaqna u naraw li dawn it-traffikanti qed jibatu għal qatla il dawn l-immigranti bħalli kieku xejn. Rajna l-koll ir-ritratti, il-filmati f'dawn l-aħħar xhur fejn eluf ta' nies tilfu ħajjithom u erqu fil-Mediterran Rajnijom il-koll dawn ir-ritratti u għalhekk irridu niġġieldu kontra traffikar tal-bnedmin. Neħtieġu niprovdu rotot siguri, legali ġol Ewropa u anki nagħtu l-protezzjoni il dawk li li jeħtiġuha. Però l-pressjoni fuq il frettira esterna tittaffa biex bekk nejnu lill-aktar nies li huma fil-bżonn. Il-proposta Awstrijakka L-inizjattiva Save Lives edem biex tagħti soluzzjoni tangibli u sodisfatta bil-Kummissarju għall-Immigrazzjoni is-Sur Avramopoulos lesti issa niddiskutu dawn it-tip ta' proġetti u nintroduċuhom. Bekk l-istati membri kollha jkun jistgħu jieħdu sem u jaqsmu l-pis bejnietom ibbażat fuq is-solidarjetà Ewropea. Għal daqstant, dak li nixtiequ dak li nixtiequ niksbu huwa li niżguraw illi dawk li jeħtieġu l-protezzjoni ma jridux jagħmlu dawn il miġijiet perikolużi lejn l-Ewropa imma nittamaw illi nofruhom forma sigura ta' ammissjoni. Bekk inkunu nistaw noltu fil-laħam il-ħaj it-traffikanti u naħseb li bekk noħolqu sistema li kulħadd ikun jista' jappoġġa. Jekk insibu mezz ġust taqsim tal-pis, naħseb li verament fejn hemm ir-rieda nistgħu nimxu l qoddim U għalhekk nirringrazzja lill Kumitat Libe talli tani din l-opportunità biex nippreżenta l-inizjattiva tagħna Save Lives. Sabiex bekk natu xprun diskussjoni fuq dan is-suġġett fuq livelli kollha, livell nazzjonali kif ukoll Ewropew. Aħna rridu li dan il mudell jiġi diskuss biex bekk ikun hemm soluzzjoni umanitarja u umana għal daw kollha involuti. Grazzi. Grazzi ħafna Ministru. Kienet ħaġa tajba li nisimgħu kemm fuq il-proġett speċifiku kif ukoll biex intejbu relazzjonijiet tagħna tassew mal-ministri li qed jagħmlu sforzi f'dan il-qasam. U naħseb li din kienet ħaġa tajba l-kumitat tagħna. Grazzi tal-ħin li allokaj tal-ina. Issa niftħu l-mikrofonu għal membri, nibdew b'żewġ membri tal-Awstrija, is-Sur Becker, L-ewwel imbagħad is-Sur Weidenholzer. Jekk jogħġbok, Sur Becker. Fim Dank, Herr Vorsitzender. Grazie ħafna, President. Grazzi ta' din l-opportunità li niġu marfa dwar dan il-proġett. Naħseb li kienet ħaġa tajba li President tagħna din l-opportunità Signora Johanna Mikkel Leitner, grazzi ta' din l-inizjattiva għaliex verament tindirizza l-qofol tal-kwistjoni itħassib li l-koll naqsmu. Jekk aħna rridu natu solidarjetà, nistgħu nagħmlu dan, però fl-istess ħin irridu niġġieldu l kriminalità u din hija tip ta' inizjattiva meħtieġa biex inġibu għazoċ. F'dan it-tip ta' kriżi importanti li niġbdu ħabel wieħed flimkien u naħseb li din il-proposta hija pass importanti f'din id-direzzjoni. Il-kriminalità u traffikar irridu jiġu indirizzati b'mod ibes, mod sod, u fl-istess ħin irridu nofru l-protezzjoni lil min għandu bżonna. Naħseb li dan il-proġett huwa ta' eżempju. Qed inqajjem dan il-punt fl-interess tal-ħidma futura ta' dan il-Kumitat. Li nixtieq inkun naf l-ewwel qabel kollox huwa dan. Jekk nibdow bil-parti ta' sim ta' pis fil-proposta, fil-futur, fil-kalkoli li jsiru fil-ġejjieni, x'taħseb illi tista' s-sarraf din il-proposta tista' tkun bħala blueprint, tista' twassal għal sistema ta' kwoti u t tini Xi tajt dwar is-sistema ta' Dublin? Din nistgħu nkompluha? X'taħseb inti? Għaliex din hija l-kwistjoni li jmiss. U t-tielet fl-opinjoni tiegħek Qed tistenna li jkollok l-appoġġ mill-Kunsill meta tqis l-affarijiet kif huma llum u fl-aħħar nixtieq nesprimi t-tama illi dan il-kumitat tassew jappoġġa l-inizjattiva tiegħek bil-mod li aħna mdorrin bih li jkun hemm appoġġ mill-partiti politiċi, mill-gruppi politiċi kollha. Grazzi issa sur Joseph Weidenholzer. Grazzi, grazzi President. Grazzi Claude. Ministru, jien ukoll nixtieq nissieħak ma' dawk li qalulek. Merħba grazzi tal-li ġejt iżżurna hawnhekk fil-Kumitat Libe. Jiena wieħed minn dawk li ta' sekwit ressaqt lek kritika u ħafna drabi l-opinjoni tiegħi varjat minn dik tiegħek. Jien jidirli illi l-affarijiet birdu issa daqsxejn u għalhekk meta nitkellmu dwar il-ftuħ tal-frintieri nistgħu nitkellmu iktar b'moħħ bieret. Illum nixtieq ngħidlek però li verament jien sodisfatt u impressjonat minn din it-tip ta' inizjattiva li ressaqtu. Dejjem donna nagħtu l-ħtija lil ħaddieħor u naqbdu nipuntaw subajna lej pajjiżi oħrajn. Naħseb li issa qed noħorġu b'dan minn dan l-istaġnar, staġnar li jenna fiħal dan l-axħar snin, wis snin ikolli nejt, u grazzi propju għal din inizjattiva, u dan u importanti għal żewġ raġunijiet. L-ewwel net jindirizza il-kwistjoni li dak li jkun mandux jitħalla jiġi fl-Ewropa biex ikun jista' jagħmel applikazzjoni biex jidħol fl-Ewropa. U għalhekk inkun nistgħu nindirizzaw din is-sitwazzjoni biex neqilbu l-proċedura ta' taħt fuq. Naħseb dan huwa mod importanti biex noħorġu mill-staġnar li kellna. Kenna diskussjoni intensiva dal-għodu biex naraw x'possibiltajiet jista' jkun hemm fil ġejjeni propju biex noħolqu rotot ġodda ta' ammissjoni u mezzi ġodda u naħseb illi għanna nikkonsidraw ukoll mhux biss li naħdmu mal-UNHCR imma anke li naħsbu dwar l-ambasċati ċertu pajjiżi, pajjiżi tal-Unjoni Ewropea wkoll biex ikunu involuti. Fil-liġi Awstrijakka kien hemm perjodu fejn l-ambasċati barra mill-pajjiż setaw jipproċessaw il-vizas u it-talbiet għall-azil. U dak iż-żmien ma kenniex l-istess problema ta' traffikar tal-bnedmin. Allura jiena sodisfatt issa li bdidinna il-mod kif naħsbu, propju permezz ta' din l-inizjattiva. Però iż-żmien itina parir u rridu nirriflettu daqsxejn dwar kif l-affarijiet jistgħu jaħdmu kif suppost. Fuq id-distribuzzjoni dan l-aspett tal-inizjattiva jagħmel sens jekk ikun hemm distribuzzjoni ġusta minn kull pajjiż. Dalodu diġà tkellimna dwar sistema possibbli ta' sim tal-pis, hemm konsiderazzjonijiet oħrajn bħal pereżempju r-reunifikazzjoni tal-familja, eċċetera. Però jagħmel sens biss li jkun hemm sim ġust tal-pis fost l-istati membri u immorru lil-in minn sistema ta' Dublin li ma tantx għandha ambitu wiesa. U għalhekk kont qed nistaqsi, forsi x'taħseb dwar il-possibilità li nibdlu il-regolament ta' Dublin b'xi ħaġa oħra forsi. Forsi mhux tweġiba li tista' tini issa fuq żewġ imma dan ir-rikonoxximent li Dublin mhux qed jaħdem qiegħed hemm u sakemm għandna xejn ieħor bħala alternattiva flok Dublin ikonna nitqannaw bih u għalhekk x'taħseb Grazzi tal leġejn ta' ta' unek tamlenna prezentazzjoni hija sinjal tajjeb li intom tistmaw il-Parlament Ewropew xi ħaġa tajba li għandha tkun preżenti fid-demokrazija. Grazzi speċjalment tal-aħħar punt li qed fid-diskors tiegħek Sur Weidenholzer. Issa Cecilia Wikstrom. Jekk jogħġbok. Grazzi President. Jiena mod speċjali nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Johanna Milkel Leitner, grazzi tal-li ġejt għawn Ministru tippreżentanna din l-inizjattiva tant importanti. Dejjem importanti għalina li natu widen u naqsmu il-prassi bejnietna. Kemm l-Istati membri kif ukoll mill esperti jew istituzzjonijiet oħrajn. Speċjalment biex nisħu is-sitwazzjoni ta' disprament li hemm fl-immigrazzjoni. Immigranti illegali li ħafna drabi kollhom iħallu ruhom fidej dawn it-traffikanti bla skrupli biex jippruvaw jidħlu fl-Unjoni Ewropea peress li m'hemmx soluzzjoni sigura għall ammissjoni Mhux ser insibu soluzzjoni għall mediterran jekk ikun hemm din ir-rotta biss biex ikun jistgħu jidħlu fl-Unjoni. U għalhekk jina kuntenta nara din l-inizjattiva preżentata minn għandek ġejja l awstrija naqbel mal-punt li qed tagħmel illi l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom responsabilità kbira fl-isforzi umanitarji u nilqa s-suġġerimenti tiegħek għall-implementazzjoni tal-Sistema Komuni Ewropea ta' Resettlement b'kooperazzjoni mal-UNHCR Naqbel li l-prinċipju ta' solidarjetà huwa importanti biex verament ikun hemm impenn Ewropew għal resettlement. Illum nafu li ftit stati membri biss qed jieħdu sem fir-resettlement u ħut minnhom qed jieħdu inqas minn mit persuna kull sena permezz tal-programm ta' resettlement. Dan huwa biss naqas biss huwa qatra fl-oċean f'dan il-kuntest globali nistgħu nagħmlu ħafna iktar minn dak li qed nagħmlu llum u fl-istess ħin nżidu solidarjetà u l-sim ta' responsabilta bejn l-istati membri tal-Unjoni Ewropea. Fl-2013 kien hemm biss tliet stati membri li ħadu 57% tal-applikazzjonijiet kollha ta' min ifittex tażil fl-Unjoni Ewropea u għalhekk hemm log kbir għal titjib. ċardan, allura jekk nintroduċu xi tip ta' aspett ta' distribuzzjoni jew sistema ta' kwoti bejn l-istati membri ikun kruċali illi dawn l-aspetti fuq id-data ta' kwantità per eżempju il-GDP, il-popolazzjoni, il-daqs tat territorju ecc. jiġu meqjusa imma u iktar u iktar importanti li nikkonsidraw nieħdu bis-serjetà id-dejta ta' kwalità, per eżempju r rabtit tal-familja, il-prospetti ta' integrazzjoni fil-pajjiż, il-lingwa, eccetera li ma tqis dawn id-data ta' kwalità joħolqu diffikultajiet mhux neċessarji ta' integrazzjoni. U għannet is-sistema tal-kwoti tissib bilanċ bejn l-Istati membri mingħajr ma dan ikun obbligatorju li dak li jkun fittex l-azil irid imur ġol pajjiż konċernat biex jikseb l-azil U għalhekk il-mistoqsija tiegħi din, tista' tara sistema bħal din bħala mandatorja jew taħseb li għandha tkun volontarja għall-applikant stess. Kemm ser ikun hemm flessibilità biex ikun hemm data kwalitattiva li titqis u tkun xorta waħda obbligatorja l-istati membri li jieħdu is-sem tagħhom ta' responsabilità. U t-tieni, Il-proposta tal-Awstrija kif intlaqat mill-Stati membri l-oħra fil-Kunsill? Ikun hemm biżejjed appoġġ biex tibqgħu mixjin b'dawn l-idejat u biex ngħidlek il-verità ħafna drabi hawnhekk fil-kumitat nittamaw nishtiqo li nkunu mqardu bbiena nisimgħu x'qed jiġri fil-kunsil minn wara l-kwinti u għalhekk issa għandek opportunità ta' deb biex taqsam l-esperjenza tiegħek fil-kunsil magħna. U t-tielet, il-Kummissjoni tafx jekk lesta bħalissa jew fi żmien qasir telabora u għandna proġett pilota ta' dawn l-elementi li semmejt? U jekk iva, ikollok l-indikazzjoni meta dan jista' tassew jitwettaq? Grazzi ħafna. Grazzi Cecilia, Ministru, għattin għandek l-opportunità tajdinna se tijamlu l-kollegi tijak fil-Konsill ċajta ta' kien eddi, imma smajt il-kontraparti tijak mill ġermania ġifri nistan qabbel u nara minn qed jgħid li xiex. Eżattament. Però nittama li qed tara li għandna mistoqsijiet dettaljati u dan juri kemm qed nieħdu l-affarijiet bis-serjetà u kemm napprezzaw li natu widen il dawn l-eżempji individwali mill-istati membri. Għandna kelliem oħrajn is-sur Ċaċowski Thomas. Nik jożbok. Danke sehr, Frau Minister äh, Leitner. Äh, vielen Dank für Ihre... Äh, für grazie ħafna. Signora Leitner, grazie tal l'analisi di questa situazione u grazie tal-inizjattiva. Grazie tal-prezentazzjoni di Ma kollu quello lum Se kolli najt illi minix favur din inizjattiva ma nistax naqbel mal-kollegi tiegħi li xed nara diversi problemi. Individwi minn partiti eh, nazzjonalisti eh, bdew jitkellmu fuq il-kwistjoni fi Franza u fajzi oħrajn kif tista' sistema ta' kwoti tiġi implementata hija xi ħaġa li tmur kontra minn rrid intendiment Ewropew mill Repubblika Ċek għandi xi mistoqsijiet li ser nistaqsihom biċċekk. Kien importanti għalija illi ngħidlek xinu ma reazzjoni t t tiegħi fuq da. Waħda mill-mistoqsijiet illi titfaċċa fuq dil kwistjoni jekk eh, minn t-fittax l-azil minn immigranti ma jabdux mill proċedura kollha ta' zil. meta jintbatu lura dik l-ewwel mistoqsija tiegħi. Ħaġa li qed jistaqsuha ċittadini ċeki. Imbagħad il-kwistjoni tal-kwotas. Il-Repubblika Ċeka m'għandix problema konsiderevoli meta niġu biex nieħdu eh, immigranti ma mbagħad xiġri. Il-programm ta' integrazzjoni kif ser jaħdem? Il-lingwa ċeka. Nistaw narawa mit-ċermen ma jafxie xi għajt ismi tajjeb għalli xija waħda mill-lingwi l-aktar diffiċli fl-Ewropa. U ma tantx tista' ssib immigranti li jitkellmu biċ-ċek fil-fatt. Hemm problema kbira ta' integrazzjoni għanna, alright, vera, Slovakki, l-Ukrajini jistaw eh, jintegraw ruħom aħjar, imma jekk hemm kwota speċifika mela l-ura nara problemi kbar. U dal-persuni mhux se jkunu integrati. Tista' tgħaddi tqatta jum miegħi? pajizi Zort persuni minn Burma u pajjiżi oħrajn u dal-persuni ma integrawx għaliex hemm ostakli serji ta' lingwa. Mish eh, isa qed titgħallem l-Ingliż jew l-Ġermaniż. Naqbel għal daqstant din hija problema kbira fuq dan għandek raġun. Ma mistoqsija oħra li xtaqt nistaqsi hi forsi mannix nikkonsidraw li nindirizzaw il-problema għabbażi ta' prinċipi volontarja, ġifiri l-pajis jiddeċidi u jaċċettax persun li qed ifittxu l-azil b'mod volontarju. Parteċipajt fl-aqqa fl-Italja u kien hemm persuni li qalu lil kwotas fil-preżent mhumiex is-soluzzjoni smajtu għom il kollegi minn sqallija illi kienu għati korreġu iċ-ċifri illi kellna ħna unek l-Unjoni Ewropea. Kien hemm informazzjoni ħażina mill ta' statistika kif ser tindirizza l-problema u fej sessib finanzjament adekwat. huma maħus mill-mistoqsijiet illi qed nirriflettu dwarhom. Nixtieq li nista' nkun ottimist pass pall-Onorevoli Becker imma għandi wis mistoqsijiet u ftit weġibit. Hedda Stevens, ikkaġbok? Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Grazie, president jekk fim tajjeb, il-mira ta' din l-inizjattiva titratta il-resettlement. Ovvjament, nefem il-mira għandha tkun il-inejnu il-refugġati unħarsu dawk li għandhom zonħarsin, ħarsin, imma eżattament kif ser tindirizza dil-problema. Normalment, għuna eh, fuq il-regolament ta' Dublin, Mbagħad ikun hemm proċessar fil-pajjiż fejn persuna ta' tasal, imma jekk persuna ġejja minn barra l-pajjiż, kif jessir sim tal pajis Ma fimx eżattament dal punt U ma nafx ir-regoli ta' jażu xjajdu fuq dan. Okay, colleagues, I think that closes the Tajjeb kollegi naħseb bekka laqna l-lista ministru. Jekk inti lesta? Kellek mistoqsijiet sostanzjali mhux ħażin hemmhekk. Please, please go ahead. Entschuldigen. Uh, ja, ich bin bereit und werde natürlich Niskuza ruħi. Iva, ser niprofa nwieġeb il-mistoqsijiet kolla. l-sfida prinċipali mhijiex li tispjega l-inizjattiva imma ovvjament id-dettalji huma l-iktar li għodu rridu naraw kif il-proġetti jistgħu jiġu implementati. Il-membru mill-Renju Unit qalet il-jemżon insolvu l-situazzjoni prekarja ta' refugġati. dawk li għat soffru persekuzzjoni għat jiriskaw mewt l-ura f'pajizu mandom kunu priorita. Irridu nizguraw solidarjetà fiħdan l-Unjoni Ewropea u nikkooperaw ma' pajizi terzi. Dan ifisser li migrazzjoni responsabli u anka distinzjoni bejn immigrazzjoni legali u illegali. Brabta madan, dan u fis-sfond ta' dal proġett rridu niżguraw li l-frontieri esterni tagħna ikunu siguri kun hemm verifikar meħtieġ. Ippermettu e li nispjega għal darba oħra li x'kien hemm mistaq mistoqsija fuq dan kif ser jaħdem fil-prattika. Naħseb illi Mżan naħdmu mal-autoritiet relevanti pal UNHCR u pajzi terzi. L-autoritajiet għandhom l-esperjenza meħtieġa mbagħad ovvjament, ikun jistgħu jajdunna persuna tal-bicċa zilja u le, dan u l-ewel pass, u daw kellim bat kunu talbu għażil jerġaw fresh of 28 stat membru, dak u li rridu namlu. it-talba tal-azil tiġi proċessata fil-pajjiż fejn jintbagħat l-immigrant. Imma rridu niżguraw li persuna ma tfittix l-azil kif tasal fl-Unjoni Ewropea, irridu li l-proċess jkun inizjat fil-pajjiż ta' oriġini flimkien mal awtoritajiet tal-UNHCR sabiex inkunu nafu min inata dan l-istatus ta' persuna li qed fittex l-azil. Mbagħad ikonna l-possibilità li niżguraw vjaġġ sigur għal refuġġat ma jkollokx vjaġġi perikolużi jew riskjużi sabiex wieħed jasal fl-Unjoni Ewropea u din hija l-istampa ġenerali. Ovvjament naf li ħajkun hemm perjodu ta' tranzizzjoni għal daqstant se jkollna bżonn proġett pilota. Fejn se jkollna persuni illi forsi eh, applikaw b'mod volontarju, il-kollega tiegħi mir-Repubblika Ċeka eh, samadan jiena twelit fuq il-frontiera ma' Repubblika Ċeka, situazzjoni nafa sew. Naf xinu ma' l-isfidi fir-Repubblika Ċeka, iktħares lejn l-istatistika l-Awstrija għandha żewġ persuni fitxu l-azil għal-koll elf persuna, l-Repubblika Ċeka għandha 0.2 għal-koll elf persuna għant nistaw nizguraw sigurta fil republika Ċeka pal ma namlu fl-Awstrija. Nemnu li kull stat membru għandu jkun f'pożizzjoni li jiprovdi resettlement fil-kontest ta' din l-inizjattiva. Xtaqnajt xi ħaġa oħra dwar l-integrazzjoni. Huwa importanti li nħarsu lejn każijiet pożittivi, mux kwistjoni ta' resettlement biss, imma xieġri wara f'termini ta' integrazzjoni. Diversi persuni nkunu sodisfatti li jgħixu f'pajjiż paċifiku u jaħsbu fuq meta jistaw morru l-ura ġura darba t gwerra maħna rridu nis jintegraw u sabiex namlu dan rridu niżguraw li minna jaħrab mill-gwerra jiġi rikonoxxut pala refugġati u persuna tfittex l-azin li jkunu jistaw jihdu vantaġġ ta' servizzi u faċilitajiet e, jitalmu l-lingwa u nejnu għom permezz ta' mezzi sabiex integraw ruħom aħjar. Talim ta' lingwa barranija jadem ħagġa diffiċli. U meta nitkellmu dwar persuni li tiħarbu mill-konflitt ħafna drabi kollok persuni b'livellu għalet edukazzjoni, oħrajn minnaj livellu għalet edukazzjoni, u nasa però li bla poċ meħtieġ anku ma jistaw jitalmu l-lingwa ċeka. Tinija soluzzjoni transewropea li kartana u waffu dis-sistema ta' kwotas li għandha tkun vinkolanti għal kulħadd. din se tkun parti minn sistema komuni tal-azil, imma sabiex namlu dan dawn il-kwotas iridu jisiru vinkolanti. Fl-Awstrija għandix problemi iva, għanna, mela le? Fl-Awstrija għanna sistema tagħna ta' kwotas, nafu li mhux se tkun faċli, nistaridu nkopru kwota fuq livell Ewropew imma dan għal darba oħra jitlob solidarjetà inna insejħu għal solidarieta għal diversi snin issa. Naħseb li dal-modell il-ġdid il nsibu f'din l-inizjattiva jista' jipprovdi il-mezzi sabiex dan namluħ. U kifett se jkonna proġett pilota sabiex eh, niffaċilitaw eh, sħubija tal-pajjiżi fis-sistema. U naħseb is-sistema ta' kwotas toffri potenzjal qawwi. Nafu li qoddimna għanna sfidi serji hemm eluf ta' persuni li qed jaħarbu lejn l-Ewropa, jaħarbu l-gwerra, u kif diġa qed solidarjetà hija l-muftiħ. Kif jaħdem fil-prattika dan kollu? Hemm kwestjonijiet ekonomiċi, kwestjonijiet lokali li għadhom iġu indirizzati, dif komponenti differenti li hemm bżonn jingħaqdu flimkien. Korsi ta' lingwa, ta' integrazzjoni, per eżempju. Imma hemm bżonn ngħidu iva għal dal proġett issa. Għaliex jiena konvint li huwa fl-interess tal-Ewropa illi dan isir. L-Ewropa ma tistax tal-għajn u dim dan kollu imma da s-sib soluzzjoni u soluzzjoni mal-għajr. Dinja sejħa għal kulħadd sabiex kulħadd jikkontribwixxi sabiex jiffaċili ta' situazzjoni ta' rifugġati. Naħseb insejt mistoqsija dwar Dublin. Jekk tħarsu lejn is-sistema b'mod ġenerali u kif taħdem, nimmaġina li fl-aħħar mill-aħħar se konna bżonn soluzzjoni ta' tranzizzjoni u Dublin tista' tkun parti minn dal proċess. Se jkun hemm kwotas kif diġà qed sabiex ikun hemm distribuzzjoni ġusta tar-rifuġġati u naħseb nistgħu niżguraw li nistgħu nkunu konformi ma' Dublin ukoll jekk ikonna kwotas ġusti. Imma ovvjament dan huwa kollu marbut mal-ġejjieni u jsir realtà ġalla darba jkollna sistema Ewropea tal-Azil illi ma tiżistix biss fuq il-karta ma tkun qed titħaddem fil-prattika. Nirringrazzjakom tal-li tajtuni l-opportunità li l-lum nippreżenta dal-proġett qoddim il-membri tal-Parlament Ewropew. Jekk joġobkom, għaddu l-kelma nemnu li b'dan il-modell għanna opportunità u meta nġu biex implementaw da' program innexxejna namlu differenza. Grazzi Ministru. Grazzi tal-li ħadd il-ħin sa biex twieġeb il-mistoqsijiet kollha. Fwidnej għandi l interpretazzjoni biċ-ċek jgħid il-President naħseb kastik għax ma nistax ngħid ismek kollega Naħseb, naħseb kastik kien dan. Tajjeb, libna l-Inglis issa. Fl-aħħar tal-interventija kat tkun ħaġa tajba jekk ikonna sistema ta' żil Ewropea taħdem kif suppost. U dik hija l-mira tagħna qed nagħmlu ħafna xogħol hawnhekk imma ħafna minnu dan mhux iġi implementat mill-Istati Membri Waħda mill-għaniet għalfejn edha unek inti li uh, eh, nitkamlu fuq sistema nafu li mish perfetta imnu qasijiet, pero jekk istat membri għamlu xi ħaġa jkunu qed jgħinuna li aħna frustrati qudiem il-fatt li implementazzjoni u trasposizzjoni ta' dak li qed nagħmlu hija waħda mill-problemi prinċipali. hija eżempju ta' dan. U kif qalet is-Sinjora Vikstrom, politika ta' resettlement mhijiex bilanċata Għaldaqstant iż-żjara tiegħek mhux biss kienet interessanti, imma zzitu ukoll ma' l-aġenda politika tagħna għaliex iktar kemm ikollna kontat ma' kunsill tant aħjar. Għaliex eh, il-kollaborazzjoni tagħna fuq politika ta' immigrazzjoni hija mal-Kunsill għax ħafna xogħol għadu mhux implementat huwa affaxxinanti s-segwi dak li kont tajt inti ħad għost l-indirizzajt Parlament Ewropew u kif għat inti tajb nifirxu l-kelma. Fisem il-kollegi nirringrazzjak għal-prezenza tijak tijak il-lum għonek. Grazzi kollegi għal-prezenza ta'kom. Kim pjaċir tijak, grazzi. Colleagues, we can, we can in fact move. Fil-fat nistaw naddu għal punt li mis kullħat jataw. Colleagues, I do appreciate it. Apprezzo il-fat illi għaw il-kollegi l-oħra li edin għawal għas-seduta ta' wara nofsinar tal-lum u nista' naddi għal punt ta' Frontex jekk il-membri huma lesti Tajjeb. Nistaw naddu għal punt numru 20 biex nkunu nistaw immexxu u nitilqu kmini illum nar ta' ħamis dwar il-punt ta' Frontex se jkollna skambju tal opinjoni mal eh, xi ħadd mill-Frontex. Mil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 on doing that. So colleagues, um, obviously... Ovvjament hemm ċertu interess fil-Frontex. Naf illi qed naħdu dan il-punt illum wara nofsinhar il-ħamis iżda partikolarment qed nieħu gost nara illi il-membri għamlu l-almu tagħhom biex jattendu fis-26 ta' Novembru għabbażi tal-proposta tal-Kommissjoni il-Bord tal-Frontex Management għażel il-kandidat tagħna bħala direttur eżekuttiv is-Sur Priest Legheri u anka fil-kollaborazzjoni mal-direttur eżekuttiv ħajkonna skambju ta' opinjonijiet illum. Skont il-sejħa il-kandidati jistaw jiġu mistidna biex jagħmlu stqarrija qoddim l-autoritet kompetenti tal-Komitat tal-Parlament Ewropew jirriġbu xi mistoqsijiet wara l-istqarrija l-Parlament Ewropew jista' jadotta opinjoni li tistipula l-opinjoni tagħha tal-kandidat li jiġi mażuru. Dik dak huwa l-proċess tal-lum Sur Leggeri leġġeri inti għandek il-kelma. Thank you very much, Mr. Chairman. Grazie ħafna, onorevoli membri, sinjuri, l-lum huwa onur għalija li ġejt mistiden għawek f'dan il-Kumitat għall-iskambju tal-opinjonijiet wara li zilt bħala direttur eżekuttiv tal-Frontex. Et nara dan l-iskambju ta' opinjoni bħala opportunità valida biex nintroduċi li l-nifsi u li niltaqgħu għall-ewwel darba mal-membri tal-Kumitat Libe. Jinna naf il-Parlament Ewropew u partikolarment il-Kumitat Libe huma attivi fl-ambitu tal- GHA u nafxin u r-rwol tal-Parlament fl-adozzjoni tal-liġijiet Ewropej f'dan il-kamp, naf ir-rwol deċisiv tal-Parlament fostom dwar kwistjonijiet baġitarji u naf ukoll x'inhu r-rwol tal-Parlament fil-kontroll demokratiku tal-korpi Ewropew, Ewropej. U bekk jiena bħala direttur eżekuttiv nixtieq niżviluppa relazzjoni tajba mal-membri tal-Kumitat Libe. Nixtieq nintroduċi li l-nifsi qabel ma nippreżenta il-rapport jgħid dwar l-isfidi ta' Frontex kif tafu. Ili naħdem għal 18 sena bħala ħaddim ta' ċivil fi Franza u għal 3 snin ġo Brussel fil-Kommissjoni Ewropea u għal sentejn bħala diplomatiku fil-Korea. Il-karriera tiegħi hija bilanċata bejn approċ operattiv u strateġiku u bejn attivitajiet domestiċi Ewropej u internazzjonali. Jiena ħadimt fil-Ministerju tal-Intern ta' Franza f'Pariġi fis-sede fej kont responsabbli għal kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea Schengen dwar frontieri manager ta' migrazzjoni fir-reġunijiet ukoll jiena kont viċi prefett kelli nimplementa politika nazzjonali Ewropej fuq livell lokali, kelli nikkoordina diversi aġenziji pubbliċi, fostom aġenziji tal-infurzar tal-liġi, pulizija, u servizzi ta' salvataġġ. Li nikseb diversi esperjenzi jiena wkoll ħdimt diversi ministeri oħra, entitajiet fosthom tad-difiża bħala kap tal-Divizjoni għal liġi Internazzjonali fil-Ministeru tal-Affarijiet Baranin bħala ambasġatur għal Korea u kont espert intbat bħala espert għal kommissjoni fil-Digi Justice and Home Affairs mill-2000 sal-2003. Emmek, fit-tim, kelli l-onur illi kolli ruol attiv li nabbozza l-komunikazzjoni li tissejjaħ Towards an Integrated EU Management of the External Borders, illi ġiet approvata fl-2002 mill-Kunsill tal-Europa u wittet titri għall-Aġenzija Frontex din l-esperjenza saħħet l-interess tiegħi fil-GHA u konvinċitni wkoll illi naħdem fuq livell Ewropew f'dan il-kamp. Fil-futur u kif tistgħu taraw f'diversi pożizzjonijiet li jiena kelli tallimt kif naqqat l-perspettiva strateġika u l-implementazzjoni konkreta minn naħa l-oħra. Iżda hemm punt ieħor fl-isfond professjonali tiegħi li nixtieq insemmi għax naħseb li huwa rilevanti għal Kumitat Libe. Sinjuri, naf kemm intom imħasba dwar il-kwistjoni tal-ħarsin tal-istat ta' dritt u drittijiet tal-bnidem. Fid-diversi pożizzjonijiet li kelli, din kienet daw kienu ta' importanza tiegħi għalija wkoll. Fil-pożizzjoni li kelli fi Franza kont f'konnessjoni bin qrib ma' l-aġenziji li jittrattaw drittijiet fundamentali fosthom NGOs ukoll li jieħdu ħsieb id-drittijiet tal-immigranti. Fil-pożizzjonijiet li jiena kelli ħadd ħsieb il-kasistika tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea drittijiet tal-bniedem, il-kasistika tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea kelli n-implementa il-prinċipju ta' proporzjonalità fil-kontest ta' Aġenzija tal-Infurzar tal-Liġi. Biex intikom iktar eżempji, jiena ħdimt f'kooperazzjoni mal-ġurisdizzjoni internazzjonali dwar attivitajiet kriminali u koll ħdimt fil-Ministeru tad difiża fil-parti ta' liġi umanitarja fid-dritti ta' bniedem f'missjoni ta' zamma tal-paċi u dawn l-esperjenzi li għandi Jina konxu dwar il-karta ta' drittijiet tal-bnidem, kwarta Ewropea ta' drittijiet tal-bnidem, din tapplika għal Frontex u jiena. Ħana ċerta illi l-Aġenzija tinfurza b'mod sħiħ u tippromuovi lan tagħha. Dwar l-sfidi Frontex li se jkollu jiffaċċa l-Frontex, sinjuri. L-ewwel qed nixtieq nispjega il-missjonijiet tal-Aġenzija u l-viżjoni li għandi fir-rwol tagħha. Il-Frontex inħalqet biex tiffaċilita kooperazzjoni bejn stati membri fl-ambitu tal-maniġjar tal-frontieri esterni tal-Ewropa. Bil-viżjoni operattiva politika jiena nara Frontex li qed tkattar dik dak il-ħsieb illi kulħadd għandu l-istess valuri fl-maniġjar tal-frontieri Schengen. Bekk, Frontex hija aġenzija operattiva li tipprovdi solidarjetà għal dawk l-istati membri li qegħdin minn ta' qudiem fil-frontieri. Fil-waqt li nipprovdu tali solidarjetà, il-Frontex għandu madanakollu mhux biss jiġi kkonsidrata bħala aġenzija illi sertiħu ir-responsabiltajiet jew ser tele ir-responsabiltajiet tal-istati membri għal manager tal-frontieri tagħhom. Alissa Frontex qed nara bħala aġenzija li qed tejn fil-konverġenza tal-aġenziji individwali fid-daw tal-fatt il-Konsil staqsa l-Aġenzija biex tesplora il-fattibilità ta' sistema ta' gwardjani fil-gwardjani Ewropej fil-frontieri nara l Frontex bħala parti operattiva tal-avviċinament globali tal-Ewropa dwar mobilità fej qed nisviluppaw f'dak il-kuntest kapaċità bini ta' kapaċitajiet f'kooperazzjoni ma' pajzi terzi u bekk. Minħabba l-fatt li l-Frontex qed tikkontribwixxi għal politiki iktar wisa nara l-Aġenzija bħala attriċi li għandha tikkoopera mal-Parlament, mal-istituzzjonijiet kollha u anke ma' aġenziji oħra fostom li għazu, l-Aġenzija dwar il-dwar drittijiet fondamentali, l-Europol, Sepol u l-Eurojust. Sinjuri, fil-qosor l-sfidi tal-Frontex aspettativi hemm aspettativi diffiċli biex ikun hemm respons qawwi fil-frontieri għall-immigrazzjoni u niprovdu livelloli ta' sigurtà interna. Madanakollu, min jħossib il-frontieri ma jistawx jissottovalutaw il-pressjoni strutturali tal-aspetti demografiċi u situazzjoni li qed jaffettwaw l-ambjent Ewropew. Fil-fatt, Flussi ta' immigranti ekonomiċi u nies li qed ifittxu l-azil qed jippruvaw jaslu sal-frontieri esterni tal-Ewropa. Dan ifisser id-drittijiet fondamentali għandhom ikunu parti mill-missjonijiet Frontex u għandhom jiġu inklużi fit-taħriġ tal-gwardjani fil-frontieri. L-istati membri għandhom ukoll jieħdu passi operattivi biex jaċċertaw infurzar tal-liġi Ewropea kif inu stipulat mill-kodiċi tal-frontieri Schengen. B'rispons għal dan jiena konvint illi r-ruol tal-Frontex huwa li ikunem hemm valur miżjud għall-Ewropa fuq livell operattiv. Fid-dawl ta' din l-istampa aktar ġenerali, l-sfidi tal-Frontex jistaw jinqasmu f'mistoqsijiet f'punti iktar speċifiċi minn aspetti operattivi finanzjarji jew perspettivi li għandhom x'naqsmu mal-personal involut. Minn aspett operattiv, il-Frontex ser ikollhom jiksbu bilanċ bejn id-diversi għażliet strateġiċi biex jindirizzaw il-fluss ta' migranti li qed jaqsmu l-frontieri tal-baħar mingħajr ma nittraskuraw il-frontieri tal-art fejn hemm diversi diffikultajiet mingħajr ma nittraskuraw il-frontieri tal-ajru li huma soġġetti għal ċertu teddit ta' sigurtà kif ukoll flussi migratorji wkoll. L-Aġenzija wkoll ser ukoll tikseb bilanċ bejn operazzjonijiet konġunti għal emerġenza u investimenti għal żmien twil fil-bini tal-kapaċità fosthom Eurosur jew taħriġ għal dawn il-gwardjani, il-sistema ta' gwardjani Ewropej għal frontieri. Il-Frontex ukoll se kol tiffaċċa paradoss. Hija operattiva, iżda tiddependi fuq l-istati membri fuq l-assi tal-istati membri konċernati. Bekk, l-Aġenzija trid it-tejjeb id-disponibilità ta' dawn l-assi fil-qafas ta' proċeduri ta' tqassim u pooling u L-Aġenzija ser ikolla tara kif tista' tikri dawn l-assi għal perjodu qasir jekk dan huma meħtieġ għal ċertu operazzjonijiet. Finanzjarjament, reputazzjoni tal-Aġenzija u l-aspettativi politiċi espressi mill-Kommissjoni, l kunsill u l-Parlament u anke visa-vis fl-opinjoni pubblika Se ikollhom ċertu effett finanzjari fuq l-Aġenzija wara l-perjodu ta' startup u l-snin ta' bidu l-Aġenzija għandha tkun tista' tieħu passi biex iżżid il-flus flejes allokati għall aspett operattiv iktar mill dak amministrattiv. L-Aġenzija ser jkollha tħejji ir-reviżjoni ta' nofs is-sena tal-qafas multijanwali, il-Frontex għandha tipprioritizza azzjonijiet strateġiċi. U biex ikonna l-appoġġ tal-azzjonisti ewlenin u l-appoġġ tagħkom ukoll bħala awtoritajiet baċitarji, il-Frontex għandha tkun test għandha tkun għanda toħroġ b'dokument trasparenti u komprensibbli. Bħala personal hemm l-sfidi sfidi li huma konsegwenzi tal-sfidi operattivi li qed niffaċċaw. Madana kollu mhux qed naħdem feħdan l-Aġenzija bħalissa u bekk probabbilment huwa diffiċli għalija biex nispjega fid-dettal dwar dan iżda b'regola ġenerali u għax dejjina imdorrijek nixtieq nisma lill-impjegati nivvaluta xinu ma l-sfidi li qed jiffaċċaw il-personal. Naf il-preġi tagħhom u xogħol il kisbu taħt kondizjoni diffiċli ħafna. Awek għandi f'moħħi l-impenta Hilarja fil-tijaw lej l-Aġenzija għal dan il-periodu interim. Nista' nimmaġina illi l-Aġenzija se jkollha tindirizza problemi fostom l-allokazzjoni għall-istaff skont il-prioritit tagħhom u kif nottimizzaw it-qabbil bejn il-bżonn id-deskrizzjoni ta' xogħol involut u l-profil tal-impjegati. Il-Frontex ukoll se jkollha tenfasizza s-seta tagħha li taħdem taħseb bi flessibilta u tadatta għal bidliet. Dwar il-prioritajiet tiegħi, sinjuri, nixtieq ngħid. Illi ntejbu id-disponibilità tal-assi tal-istati membri fi proċeduri ta' tqassim, pooling, mezzi biex niksbu bilanċ bejn dawk il-frontieri tal-bahar, dawk tal-art, u saċertu punt il-frontieri tal-ajru kol. Illi inħejju il-revizjoni finanzjarja tal-nofs sena mid-term review li nizvilupaw aspetta operattiv ma, ma pajizi terzi sabiex inkunu nistgħu nappoġġaw l-avviċinament globali tal-Ewropa għal mobilità u l-immigrazzjoni. Sinjuri, l-sfidi huma kbar. Jiena naf x'inhi r responsabilta u nixtieq nirrepeti dak li jgħat l bord ta' diretturi ta' Frontex. Teamwork huwa l-uniku mezz biex nirnexxu nispera illi ninata l-appoġġ tagħkom bħala membri tal-Kumitat Libe u nixtieq ngħid illi teamwork fl-opinjoni tiegħi huwa ukoll maqut ma' trasparenza. U bekk f'dan il-perjodu ta' trasparenza nixtieq nistabilixxi relazzjoni miftuħa regolari ma'kom. Zjara fil-sede ta' Frontex hija diġà ppjanata fi frar u nixtieq ukoll nesprimi u nibat l-istedina tiegħi personali l membri tal-Kumitat biex jattendu apparti l żjarat formali ta' delegazzjonijiet libe. Kif unu stipulat mir-regolament tal-Frontex jiena ser niprovdi rapportar l Kumitat Libe u jiena wkoll disponibbli għal xi rapporti oħra jekk ikun hemm xi avveniment speċifiku jew rapport tematiku illi l-komitat tijak ta'kom forsi jixtieq jiffoka fuqu. Sinjuri, nirringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Okay, thank you very much, Mr. Legeri. Grazzi ħafna, Sur Leggeri. Inta forsi nixtieq ngħid li m'għandniex ħafna punti fuq l-aġenda Nixtieq ngħid il-kollegi li eh, issa l-erba' għaxra illi huwa tajjeb li edinaw jekk joġobkom komplu għamlu dan napprezzaw maħniex ħaneħelsu xogħol kollu l-aġenda kollha li għandna jekk ma tagħmlu xek napprezza. Mhux jien qed ngħidlek għandna aġenda kbira twila u sakemm ma tamlux kif qed tagħmlu llum maħniex ħanaħelsu, maħniex ħanlestu. Nixtieq nirringrazzja lil personal qed ngħidu issa għax naf li fl-aħħar mhux se toqgħodu tisimgħuni anke meta ngħid lejw bi diġà tlaqtu. Grazzi ħafna. Tafu, tafu min intom, tafu qed taħdmu. Ovvjament qed tifirħu bikom infuskom kif jagħmlu politikanti imma insomma nħossu leġeri. Ija situazzjoni ta' barra minnaw, hija xaħġa formali li fejn inti tispjega l-mandat tiegħek, prioritajt tiegħek, iżda ta' s-seta lill-membri tagħna biex jitkellmu dwar dawk li huma l-prioritajiet tagħhom u ħafna għarfina u ħafna konoxxenza u hekk u ħana niftaħ id-diskors niftaħ id-dibattitu il-proċess ta' ta' ta' domandi Birgit. Grazie ħafna, President. Nirringrazzjak. Ta' bil ħak nistaw nistaqsu ħafna mistoqsijiet. Għaliex Frontex hija aġenzija li dejjem ġib maħħa suġġett jaħra u tiġi kritika ta' bosta drabi u ġustament, għax dejjem tista' tejjeb l-affarijiet imma xi kultant ikun inġust nirresu daqshekk kritika għaliex xi kultant dak li jkun donnu jinsa l-responsabiltajiet li ġibu maħħom l-istati membri. Għandi xi żewġ mistoqsijiet jew tlieta. Tkellimt li rridu nifukaw fuq livell strateġiku, semmejt il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi. hemm xi affarijiet partikolari li jridu ntuhom priorità, per eżempju skambju aktar ta' informazzjoni jew attivitajiet konġunti, x'taħseb li nistgħu nżidu f'dan l-ambitu? U anke biex niżguraw il-drittijiet fundamentali, din hija kwistjoni kritika oħra. Kenna rapport fuq dan il-punt. Kenna situazzjoni iktar ċara dwar xieġri fil-frontieri blart u blajru fej mux dejjem kun hemm rispett regoli Kif nistgħu ntejbu l-affarijiet għalmenu f'dan il-punt? Kif ħan niżguraw li dawn id-drittijiet jiġu rispettati? Forsi hemm bżonn iktar taħriġ jew iktar impjegati, x'kriterji hemm bżonn? U fl-aħħar fuq rizorsi finanzjarji u l-Europol. Li kiku tista' tiddeċiedi wahdek x'jiġri, x'taħseb li huma l-isfidi, fejn jinsabu, l-fondi fejn għandhom jiġu allokati skontok fis snin li ġejjin. Għandi nsemmi wkoll jgħid il-President li għandna żjara tal-Kumitat Libe fi frar ukoll. Issa jmiss l-Onorevoli Wikstrom, Cecilia. Grazzi, President, grazzi sur leġeri, nixtieq natik merba fil-Kumitat Libe u nifraħlek għal karega ġdida li għandek kariga importanti u nħarsu l-qoddim għal kooperazzjoni tajba u sfiqa. Nishtiq nitkellem u koll dwar is-sivili għandek, diġa bdejt miskola tannuna, vera, vera proset, għax għandek kurrikulum vita vera mimli. Jintervjeni il-president, eh, dejjem ta' di, t-oċ ta' t-kasa Kompli, Signora Wikstrom. Klod, suppost jien għandem mikrofonu, ta' toħad l-mikrofonu. Kien hemm punt partikolari fid-diskors tiegħek li ġi misħu fi żmien meta semmejtu dari. Ġifiri li niżguraw id-rispett ta' drittijiet fundamentali fl-attivitajiet kollha li twettaq il-Frontex. U aħna stabilixxejna uffiċjali ta' drittijiet fundamentali u anke l-forum konsultattiv u estendajna wkoll it-taħriġ għall-impjegati kollha ta' Frontex biex ninklidu wkoll taħriġ estensiv dwar id-drittijiet fundamentali. U jekk ikun hemm suspett ta' ksur ta' dawn id-drittijiet fundamentali f'kwalinkwa attività ta' Frontex tiġi sospiża sakemm ma jkunx hemm investigazzjoni xierqa. Kurjuża nisma' minn għandek x'taħseb dwar din il-kwistjoni, kif tista' tiġi implementata fil-prattika? Inti bħala direttur eżekuttiv, tista' tiżgura u tigarantixxi li dejjem ikun hemm rispett ta' drittijiet fundamentali u x'tip ta' miżuri taħseb li ser ikun hemm intużati jekk u meta jkun hemm ksur ta' drittijiet fundamentali. Dan l-aħħar l-operat eh, ta', ta Mare Nostrum ġi mibdul bil-operazzjoni Triton x'jista' jsir? fil kas tal-Italja kienu għamlu ħafna xogħol u x'taħseb jistgħu tistgħu tagħmlu intom bħala Frontex, pereżempju bil-bastimenti li jintużaw eċetera. Aħna rridu niżguraw li Frontex ikollha biżejjed mandat b'saħħtu u biżejjed għodot biex tkun tista' tagħmel ir-rondi u kontrolli fil-frontieri esterni tagħna mhux l-inqas fil-Mediterran. Kenna l-operazzjoni fin-nofs ta' baħar ukoll u l-approvazzjoni qabel il-mandat li għadda spiċċa u hemm ċaru tont li l-insalvaw il ħajjit hija l-priorità numru wieħed. Nittama li tista' ġurnana kontinwament fuq l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament kif ukoll bil-pjan operattiv. Umbagħad l-attivitajiet ovvjament meta jibda jaħdem trajten. Grazzi tal-li ġejt u nittamaw li konna iktar opportunitajiet bħal dawn biex niddiskutu miegħek fil-jiem li ġejjin. Grazzi sejmis is-Sur Becker. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Grazie ħafna, President. Sur Leggeri. Grazzi tal-li ġejt fostna fil-Kumitat Libe u jina nħares il-qoddim beħġari li naħdem fl-imkien miegħek fi sħubija. Naħseb li l-sħubija hija importanti kemm bejn il-Parlament Ewropew kif ukoll Frontex. Talt għal din il-karega f'mument kritiku ħafna, hemm ħafna kriżijiet fil-frontiera, flussi migratorji u finanzi prekarji. U għal daqstant nressaqlek żewġ mistoqsijiet l-ewwel nett. Bliema modi il-Parlament Ewropew u l-ewwel qabel kollox il-Kumitat Libe jistaw jappoġġaw il-ħidma ta' Frontex. Aħna rix nkun nafu minn għandek x'inhu importanti għalik. It-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-budget. Huwa pjuttost ċar illi l-istati membri forsi najdu li ma jridux volontarjament joħorġu biktar flejjes għal Frontex Tista' npoġġu hekk. Imma bħalissa hemm ħtieġa ċardan. U l-Parlament Ewropew, b'mod partikolari l-Kumitat Libe, ma nistawx ma najdu xejn meta x-xogħol ta' Frontex qed jiġi imxekkel bil-kbir. Ovvjament jekk ma tirċevux il-kontributi finanzjarji meħtieġa minnaħa tagħkom biex twettqu xogħolkom. Allura, kemm taħseb li għandkom bżonn finanzjamenti? Grazzi. Grazzi sur Becker, issa sur Stirovski, Thomas. Tiebt fil-pronunzja? Iva, għed titjieb. Perfett, perfett. Tajjeb. Claude, inta eccellenti. Kompli, kompli president. Għed toqra plejn l-attitudni ta' Cecilia, mux wis issa. Inti smajt il-lingwa ċeka u naħseb li jissa hemm pronunzja ħjar. Tajjeb. Nerġa' lura għal il-sint walidi ċek. Sur leġeri, grazzi tal-leġejt, grazzi tal-leġejt moħ miftuħ hawnhekk u il-Kumitat Libe u tajt li nistgħu niġu u nżurukom. U nistgħu tassona nagħmlu hekk għaliex Varsavja mhux daqshekk il-bot, speċjalment minn Praga, il-kapitali ta' Repubblika Ċeka, ġifiri kull lest għax ħanżurukom. Però ħajkonna mistoqsijiet ibsin. Jiena pereżempju rapporter jew xedu rapporter għal fond tal-frontieri esterni U waħda mill-affarijiet li notajt f'dan il-qasam huwa li dan il font fil-passat ma kienx qed jintuża wis fl-operat ta' Frontex. U xi affarijiet li xtraw l-istati membri ma ntużawx fil-verità mbagħad minn Frontex. Dawn l-affarijiet kif nistgħu nibduhom fil-futur. It-tieni, fis-CV tiegħek naqraw li għandek esperjenza kbira f'ħafna istituzzjonijiet vari u amministrazzjonijiet vari, aħna għandna esperjenza b'nies li jkunu uffiċjali ċivili li jaħsbu li l-affarijiet ma jistawx jinbidlu skont l-esperjenza tagħhom, imma nittama li fil-Aġenzija Frontex inti tkun tista' tibqa' tiffoka fuq il-ħidma li tridu tagħmlu u tagħmluha b'mod aktar effettiv u imtejjeb. Jien kont involut fil-proċess budgetarju għal din is-sena u s-sena 2015 u fiħdan il-proposta li ġiet mill-Kunsill rajt bajnejja illi minnaħa tagħhom qed jistennew li l-fondi tagħkom jitnaqsu. Anki forsi n-numru ta' impjegati għal Frontex jonqos. Dan x'impazzer ser ikollu fuqkom? Tista' forsi tina xi tip ta' tweġiba għal din il-mistoqsija? U jiena nixtieq infaħħar l-interpretazzjoni għax jiena smajt l-interpretazzjoni mill-kabina ċeka minn kellim li kienet titkellem bil-Ġermanis u ma kienx hemm djufijiet, anzi kollox xogħol perfett wartu żar, għalhekk għandna nfaħru l-interpreti għax xogħol eċċellenti li għamlu. I do agree, we, we very much take it for granted. I do agree. Okay, thank you, Thomas. Uh, next is Miss Mayer. Kollu minnu, jgħid president issa sur Signora Mayer. Grazzi, grazzi sur leġere tal leġejt għawnek. hawnhekk. naħseb illi huwa importanti li l-membri ikunu li inti preżenti hawnhekk qudiem il-membri. Frontex kull ma jmur qed tiġi fil-mira minħabba dawn il-flussi migratorji u għalhekk nixtieq li inti direttur eżekuttiv issa tħares mallejn l-organizzazzjoni ta' Frontex. Taħseb taħt it-tmexxija tiegħek Frontex ser ikunu kapaċi joffru soluzzjoni effettiva l-immigrazzjoni illegali kif ser issawar dan l-approċ. Taħt it-mexxija tiegħek l-Aġenzija Frontex tassew ħadkun tkun tista' tagħmel monitoraġġ tal-frontieri jew sempliċement ser taqba twaqqaf l-immigrant illegali fil-frontiera. Grazzi. Issa s-sur Joseph Weidenholzer. Jek jozbok. Grazzi mistoqsi oħra. Kellimt dwar il-kooperazzjoni ma' aġenziji oħrajn, Europol fost oħrajn. Sa fejna fien, hemm pjanat ftejm għal skambju ta' data bejn il-Europol u Frontex. U għalhekk dak li nixtieq nkun naf jien huwa dan. Fejn jinsab dan ix-xogħol? Meta ser jasal? X'in il-mira tagħkom? X'problemi taffaċċaw? X'problemi tidentifikaw fir rigward il-protezzjoni tad-data fiħdan il-proposta tagħkom? Intom għamiltu ċara li tħossu l-importanti li drittijiet fundamentali jiġu imħarsa u għandek esperjenza f'dan il-qasam. Grazzi, s-sassur Radef. Grazzi ħafna, President. Sur Leggeri. Nixtieq nifraħlek għal ħatra tiegħek bħala direttur eżekuttiv tal-Frontex. Ettiħu din il-kariga f'mument meta hemm ħafna stennijiet qolin. Suppost ħares il-frontieri esterni Ewropej mill-immigrazzjoni illegali, Ma fl-istess ħin tipprovdi protezzjoni għal min ifittex l azil Pala membru parlamentari Ewropew Bulgaru jiena verament interessat fil-karba tal-min ifittex l-azil. Aħna għanna ħafna persuni li tifittxu azil fil-Bulgarija li kunu ġejjin mis-Sirja u iktar minn 30.000 ruħ pruvaw jaqsmu l-frontieri tagħna b'mod illegali din is-sena biss, f'sena waħda. U għanna nis li rnexilhom jidħlu fil-Bulgarija minn wara l-kwinti. U għalek tlabna għajnuna mill-kollegi Ewropej. Inti t-tipjana li kollem missjoni ġdida fil-Bulgarija anke fil rigward il-frontiera bejn il-Bulgarija u Turkija, Bulgarija u l-Greċja u taħseb forsi hemm ħtieġa tal mista missjoni tal Frontex fil-Bahar Iswed biex naqsu l-flussi migratorji lejn Ewropa, taħseb li l-Bahar Iswed jista' jinbidel għal kanal ieħor ta' migrazzjoni illegali lejn l-Ewropa. X'tip ta' pjanar fuq medda twila ta' żmien qed tippjana għal dawk l-istati membri li għandhom bżonn appoġġ addizzjonali biex iħabtu wiċċhom mal-flussi migratorji dejjem jiżdiedu? Grazzi Eli Schlein. Grazzi, grazzi Claude. Anki jenna tik merħba ovvjament. Nishtiq irressaq lek mistoqsija speċifika ħafna. Nishtiq inkun naf minn għandek kif tista' tiċċara rwol tal-Aġenzija Frontex fil-Operazzjoni Triton. Kif taf, minn Ottubru tal-2013, mit-traġedja tal-Lampedusa, l-Gvern Taljan kien nieda l-operazzjoni Mara Nostrum li xorta naxxila salva iktar minn 100,000 ruħ fil-Baħar Mediterran li sfortunatament kif qal u uħut sar isu ċimiterju Ewropew. Irnexxinna jkollna ċimiterju Ewropew imma mbagħad ma rnexxinix ikollna politika tal ażil komuni Ewropea. Din hija traġedja. U għalek rridu l-Aġenzija Frontex tinvolvi iktar l-Istati Membri għax bekk tkun timxi fid-direzzjoni tajba li l-sfida tal-immigrazzjoni tkun sfida Ewropea u mhux biss tal-Istati Membri li jkunu fil-frontiera, speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa, però ħafna tħassib għax minn banda il-mezzi għad-dispożizzjoni ta' Trojtin kif qalet Vikström mum laqas biss tista' tqabbelhom ma' dak li kien hemm fl-operazzjoni Mara Nostrum minn inqas ajruplani, inqas bastimenti, inqas impjegati. U mbagħad anki il-qasam ta' intervent mhuwiex ta' 172 mil imma ta' 132 mil u din li tagħmel differenza sħiħa. Għalhekk Trajtin ħajkollu mandat ta' tiftix u salvataġġ kif kellu Mara Nostrum jew le da ma nafuħx u jekk innaqsu l-erja tal-intervent tagħna diametru ma nexxenix nsibu fejn hemm il-problemi, kif ħajkonna apparat bin l bastimenti b'dan il-mod? X'rwol għandha l-Aġenzija Frontex fl-operazzjoni Triton? X'taħseb kif tista' taħdem u kif nistgħu nsaħħu mill-ġdid din il-missjoni? Grazzi. As you know, some of our members have actually been. Palmataf, taf, Signora Schlein u membri oħrajn kienu preżenti fuq il-post u għalhekk għandhom esperjenza f'dawn l-operazzjonijiet. Dawn huma mistoqsijiet eċċellenti u komplikati ħafna. Mhux qed nistennew ħafna dettall, imma provażhom fil-qosor u wieġeb kemm tista' minnhom. Grazzi. Well, uh, thank you, thank you very much for all the questions. Grazie ħafna l-mistoqsijiet kollha li rissaqtuli. Ser nitkellem bil-Franċiż, dan qed ngħidu għall-interpreti. Bien, je, je crois qu'il y a plusieurs euh, questions qui, qui tournent autour des aspects. Kien hemm bosta mistoqsijiet li kienu jiffokaw fuq il-budget u kwistjonijiet finanzjarji. Palma taf, il-budget il ta' Frontex tal-2014 kien ta' 9 miljun euro. Kien hemm proposta ta' riserva ta', ta fond ta' riserva ta' 20 miljun euro u fuq medda twila ta' żmien u hawn qed naħseb fuq l-qafas finanzjarju multianwali tal-Unjoni Ewropea irridu nkunu nistgħu wettqu xogħol bir-reqqa. fejn ikonna kooperazzjoni pożittiva mal-partijiet interessati kollha. U ovvjament li l mix-xogħol mwetta mill-Aġenzija Frontex fih dan il-Kummissjoni u anke fil-Bord ta' Ġestjoni ser ikun hemm xogħol li rid isir ukoll mal-awtorità budġetarja li intom membri parlamentari Ewropej tirrappreżentaw. Il-budgets fl-Unjoni Ewropea kollha f'kull stat membru għaddejjin minn perjodu diffiċli ħafna u għal daqstant irridu nuru li l-operazzjonijiet li aħna nniedu ikollhom valur memus magħhom. Irridu nkunu kapaċi niġġustifikaw l-effettività tal-azlit li namlu. U mod partikolari il-fatt illi qed nwettqu dawn l-operazzjonijiet nkun qed għam bliktar proporzjon ta' benefiċċji u żamma tal-ispejjeż biex bekk nilħqu l-isfidi umanitarji li bosta minnkom semmu kif ukoll li nilqaw għall-isfida tal-ġestjoni tal-frontieri esterni u tal-flussi migratorji. U din hija l-missjoni l-iktar importanti tal-Aġenzija Frontex. Fuq il-budget inserħu fuq l-appoċ tal-Kumitat Libe, dan importanti ħafna. U hawnhekk nixtieq nirringrazzja l dawk il-membri li staqsaw kif l-Aġenzija Frontex tista' tiġi mejjuna bl-aħjar mod. Jiena ċert li Frontex kuntenta tisma' li tgawdu mill-appoġġ tagħkom u nafu nistgħu nserħu fuqkom meta nirrevedu l-qafas finanzjarju multianwali. Palissa, diffiċli għalija l-intikom ammonti speċifiċi meħtieġa mill-Aġenzija Frontex u dan għal-bosta raġunijiet l-ewwel nett għax għadni ma blejċ il-xogħol tiegħi għadni ma ċettajċ il-kariga. U diffiċli għalek li naqbad u intikom ċifra hawnhekk. Però hemm ukoll prioritajiet strateġiċi li jridu jiġu deċiżi fl-imkien mal-partijiet interessati kollha anke fil-kuntest tal-bord tal-manager ta' Frontex. Jina ċert li ħajkun hemm diskussjonijiet anke fora oħra bħal kunsill il-Parlament Ewropew fejn l-istituzzjonijiet Ewropej kollha ikunu involuti. Kulħadd ħajtina l-idejat tiegħu dwar il-politiki strateġiċi li għanna mbagħad Mbata bbażi ta' dak nistgħu ngħidu eżattament kemm huma l-flejjes meħtieġa. Dejjem fuq kwistjonijiet budgetari kien hemm mistoqsijiet oħra dwar il-mod kif jintużaw il-fondi Ewropej, jekk fimtsow. Mill-2014 kena il-budget għal sigurta interna u anki l-AMIF u naħseb li Frontex jistajjen tistatejn l-istati membri biex jiprezentaw proġetti li jkunu eligibli għal fondi Ewropej. Bekk, l-esperjenza teknika tkun motija l-istati membri minn Frontex biex ikunu jistaw jibatu applikazzjonijiet u anke talbiet speċifiċi għal fondi Ewropej u naħseb nistaw nofru konsulenza wkoll dwar kif jistaw jintużaw blaqwa mod il-fondi Ewropej. Aħna għandna potenzjal għal tamir li jiġi finanzjat mill-Unjoni Ewropea u mixtri minn stat membru partikolari jew kella grupp ta' stati membri li kun jistaw jużaw dan il tamir fl-imkien. Għalhekk naħseb dan il-mod l-Aġenzija Frontex tista' tassew tejn fit tfassil ta' dokumenti u anke torganizza il-qsim ta' ċertu tamir bejn l-istati membri. Per eżempju, billi norganizzaw sistemi konġunti ta' sorveljanza f'reġun partikolari li kopri iktar minn stat membru wieħed. Kien hemm bosta mistoqsijiet ukoll dwar drittijiet fundamentali u l-mod kif nistgħu niżguraw li dawn jiġu rispettati. Din hija missjoni importanti tal-Aġenzija Frontex li ġiet żviluppata bil-ħolqien ta' uffiċċju għad drittijiet fundamentali. Fid-diskors ta' ftuħ tiegħi jiena qed illi ħankun determinat biex niżgura li din is-sistema ta' sorveljanza taħdem u tirrispetta il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali tal-Unjoni Ewropea. Irrid nara bajnejja x'qed jiġri fuq il-post u kif qed jiġu organizzati l-affarijiet fir-rigward ir rapportar Jista' jkun possibbli li jkun hemm sistemi fejn kunem organizzazzjoni tajba fuq punt di vista ġenerali u jirrispettaw u japplikaw drittijiet fundamentali. Però jista' jkun hemm każijiet iżolati li jinvolvu ċertu uffiċjali li għal xi raġuni jew oħra jiksru id-drittijiet fundamentali. Allura hemmhekk naħseb li rridu naraw kif ħanatu segwitu għal dawn il-każijiet eżolati meta jkun hemm. Kien hemm mistoqsijiet oħra mill-membri parlamentari Ewropej dwar il-frontieri fil-vant tal-Ewropa, l-Bahar Iswed pereżempju, u l-frontieri tal-Bulgarija. Fid-diskors ta' ftuħ tiegħi qed illi rridu nindirizzaw kemm l-emerġenzi li għandna llum prezenti l-aktar fil-Mediterran. Iżda ma nistax ninjaraw minnaħa l-oħra sitwazzjoni li tista' tkun qed titfaċċa fil-frontieri tal-vant tal-Ewropa. U għalhekk naħseb li bir-riżorsi budġetarji li għandna disponibbli għandna naħsbu dwar kif ħan investu fil-futur, hemm bżonn investu fil-kapaċitajiet tagħna. U anki f'eżerċizzi apposta. Jekk aħna rridu nkunu lesti li nagħtu lajnuna permezz ta' Frontex lil xi frontieri li għada mhix preżenti fihom l-Aġenzija Frontex jeħtieġ li nibdew naħdmu minn issa għall uffiċjali tal-frontieri fl-istati membri vari. Għalek diffiċ li ħafna li jenajt illum jekk ser ikonna missjoni fil-Bulgarija jew le, pero l idea tiegħi hija li ma ninjoraw l-ebda frontiera. Irrid niżgura li l-Aġenzija tkun lesta li tniedi missjonijiet f'kwalinkwa frontiera li teħtieġ l-assistenza tagħna. Ma rridux nifukaw biss fuq ċertu frontieri fl-Unjoni Ewropea u ninsaw oħrajn. Kien hemm mistoqsija partikolari li kienet preżenti bej wieħdu jħor fil-mistoqsijiet kollha tal-kollega tal-kollegi dwar il-viżibilità tal-ġestjoni tal-frontier esterni ta' Frontex. Għanna niftakru li taħt trantati kurrenti ir-responsabilità ta' fuq pallej l-Istati membri, imma Frontex tista' taġixxi fuq talba tal-Istati membri biex tagħti valur miżjud ulterjuri, solidarjetà Ewropea, eċetera, eċetera. Madanakollu, l-Aġenzija Frontex hija parti waħda mill-puzzle kollu tal-politika Ewropea dwar l-immigrazzjoni u l-azil. U naħseb li l-Aġenzija Frontex għandha rwol operattiv tagħha xtaqdi, però rridu nżommu f'moħħna wkoll li hemm relazzjonijiet oħra mal-pajjiżi tal-oriġni u anke mal-pajjiżi ta' transitu. Forom differenti ta' kooperazzjoni, għajnuna u żvilupp jeżistu u għalhekk aħna nippruvaw nibnu l-istat ta' dritt. Hemm ħafna tipi ta' politiki ta' kooperazzjoni li fuq medda twila ta' żmien jistgħu mbagħad jagħtu l-frott. Frontex mhix l-unika għodda li tista' tintuża fuq medda twila ta' żmien biex nilqgħu għal dawn l-isfidi tal-immigrazzjoni. Kien hemm mistoqsija preċiża ħafna dwar l-operazzjoni Triton u rwol ta' Frontex. Għadni ma bdejċ fil-kariga tiegħi kifet qabel u għalhekk għalissa għadni ma nafx eżattament x'qed jiġri u x'inhu huwa rwol preċiż ta' Frontex f'dik l-operazzjoni. Naf li salbira il-numru ta' każi kien ta' 47 fejn l-operazzjoni Triton salvat 47 ruħ li kienu f'periklu li jerqu. L-operazzjoni Triton hija għandha mandat differenti minn Mare Nostrum li kienet taħdem mill-traġedja mill tal-Lampedusa f'Ottubru tal-2013. Il-mandat differenti u anki l-ambitu ġeografiku huwa differenti kif attinti il diametru ta' azzjoni tagħna naqas. B'din l-operazzjoni u għalhekk ir-rwol ta' Frontex huwa li ċarament innaqsu kemm jista' jkun in-numru ta' mwiet. Naħseb li kwalinkwa persuna li tkun qed taħdem f'dan il-qasam ikollha l-istess għan. Tkun xi tkun il-missjoni li jkollhom, kwalinkwa bastiment jew dajjes li jgħaddi minn dan minn din iż-żona tittati assistenza. Din il-liġi tal-baħar wara kollox. U bastimenti jew dajjes li jkunu mmexxija mill-Aġenzija Frontex irridu japplikaw l-istess liġi tal-baħar Dan tapplika bl-istess mod għall-Aġenzija Frontex u il-koll għanna l-obbligu u dmir illi insalvaw il-ħajjiet f'nofs ta' bahar. Da kollu minnħatija għalissa, da kollu nistanajt għalissa xadni maħħaċ il-kariga, għad ma bdejċ xol tijaj, pero rnaxil inkopri ħafna minn mistoqsijiet li tres u li jien ovvjament disponibli għal membri jek għandhom xi aktar mistoqsijiet. Grazzi. Clearly, grazzi Sur Leġeri. Zgur ikonna l-opportunità ikonna diskussjoni iktar dettaljati u ġara darba fil pozizjoni ta kollok eh, analizi iktar dettaljata fi frar se konna zjara u eh, naf li stajt titkellem f'aktar dettal pero se jkonna opportunità namlu dan il-qoddim. Nirringrazza l-membri li eh, għadu għawnek sabiex għamlu dan l-eżerċizzju wieħed validu. Grazzi l-ħadima eh, kollha xogħol sewi tagħhom dil-ġimgħa l-interpreti wkoll itmim il-ġimgħa tajjeb. Ejjew bi tistgħu tinjorawha il-weekend it-tajb il-kulħadd.